Dan ma jagħmilx tajjeb għal dak li jaddu minnhom il-persuni. Grazzi. Grazzi lill li ġorġeva bekk intemmu diskussjoni fuq dan il-punt u nistgħu issa ngħaddu għal xi informazzjoni oħra. Il-Grupp EPE talab għal nominazzjoni għal kumitati parlamentari il-lista tinsab fil-minuti u dawna jiġu adottati jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet. Tajjeb, mela inkomplu għal punt li jmiss. Issa għandna